Qabel ma nibda bis-seduta tal-lum, nixtieq infakkar fuq il-vitmi tal-nirien fil-boskijiet illi saru li seħħew fil-Portugal, fl-Ispanja, fil-ġimat li għaddew. Kif kif jiena għat fl-intervenzjoni tiegħi qoddim il-Kunsill Ewropew Eh, fenomeno preokkupanti u tamin tamin wieħed kwita fuqu. E, iktar minn 750 ettaru mar intilfu fin-nar u kien hemm anki persuni li tilfu ħajjithom fil-Portugal u għal din ir-raġuni jiena konvint illi eh, huwa neċessarju u urġenti illi noħolqu korp Ewropew eh, ta' urġenza biex inkunu nistaw natu għajnuna medjata jek ikun hemm bżonn. Ninforma wkoll fuq deċiżjoni li ħadna fl-imkien mal-President Tusk u l-President Juncker illi natu lil popolazzjonijiet li huma voluti bil-nirien il-somma ta' flus tal-Konkordja illi illi ġiet eh, irtirata din is-somma f'Oviedo nhar il-ġimgħa li għaddiet. Dan huwa simbolu għalina biex najdu kemm aħna qrib dawn il-komunitajiet u l-familji ta' dawn il-vittmi fil-Portugallu fi Spanja. U u nixtieq niproponi issa li namlu minuta ta' silenzju u li waqtu sen sen nitkelmu anki sen, sen fakru anki fuq il-vitmi irlandiżi tal-uragan Ofelia. Desidero altresì informare l Issa nixtieq ninforma l-awla illi għada qabel il-votazzjoni se jkollna minuta ta' silenzja biex nikkommemoraw il-ġurnalista Maltija Dafne Karwana Galizja li ġiet maqtula il-ġimgħa li għaddiet f'attentat. Se nagħmlu din il-ċerimonja qasira għada għaliex għada se jkunu prezenti anki eh, eh, membri tal-familja tal-vittma li għacċettaw ikunu prezenti anki fit-tribuna. fil tribuna